kummissjoni u għalek eh, napprezza il-kooperazzjoni ta'kom illi qed toffru f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, kummissarju. Ser nivvutaw għada f'nofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa ir-rapport Missur Olenjak dwar l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea reġjun tal-Baħar Baltiku u rwol tal-makroreġjuni fil-politika ta' koeżjoni tal-ġejjeni. Rapporter għal erba' minuti. Grazzi tassew, Sur President. Jina nishti ringrazzja li Shadow Reporters tal-li ħadmu fi spiritu ta' kooperazzjoni. Grazzi għal dan, aħna stajna nħejju dan ir-rapport. Aħna qegħdin nitkellmu dwar il-makro reġuni, dwar l-istrateġija għar reġun tal-Baħar Baltiku u xi tfisser din għal politika ta' koeżjoni. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar politika per pereżempju trasport, l-agrikoltura. Kif ukoll ir-riċerka u l-iżvilupp. Fl-2004 aħna bdejna nitkellmu dwar dan. Tminja minn disa pajjiżi Baltiċi issieħbu fl-Unjoni Ewropea. Meta aħna nitkellmu dwar il-makro reġuni, protezzjoni tal-ambjent u il-politika ta' trasport u ma' msemmija bħala prioritajiet. Aħna irridu naqdu rizorsi tagħna tal-infrastruttura biex inkunu nistgħu niksbu l-għanijiet tagħna hawnhekk qed nitkellmu dwar interdipendenza dejjem tikber fuq dan il-makro reġun. Jekk aħna rridu niġildu it-tniġġis, pereżempju f'dan ir-reġun, huwa impossibbli illi aħna naġixxu għar rasna dwar dan. Aħna irridu nipromovu l-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi fih dan ir-reġun il-makro reġun. Dan jixpruna it-kabbir ekonomiku. U aħna wkoll inkunu nistgħu nisfrutaw il-potenzjal tal-persuni li qegħdin jgħixu fil-reġjun tal-Baħar Baltiku. Jekk dan jirnexxinna nagħmluh, mela lura nkunu nistgħu nikkontribwixxu wkoll għall-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea kollha. Dan ir-reġjun partikolari huwa ta' importanza kbira għall-Unjoni Ewropea ġenerali. Aħna rridu noħolqu il-ġid il-ġid għal persuni kollha ta' din ir-reġun u aħna rridu eh, nindirizzaw l-edukazzjoni wkoll. Aħna rridu nippromovu s-soċjetà ċivili fih dan dan ir-reġun għaliex din hija s-sis ta' kull sistema demokratika jekk aħna dan nagħmluh mela allura ser ikonna integrazzjoni iżda dawn ir-riżultati ma nkunux nistgħu niksbuhom jekk aħna ma nollux il-livell ta' għajxin tal-persuni li qegħdin jgħixu f'dan ir-reġjun u biex dan nagħmluh aħna rridu noħolqu postijiet tax-xogħol ġodda. dastant aħna għandna sfida ġdida quddiemna. Għanna dan il-proġett pilota biex noħolqu il-makro reġjun fil-reġjun tal-Baħar Baltiku aħna għanna ċertu inizjattivi, ċertu proġetti fil-reġjun tal baħar Baltiku. Naħseb illi aħna irridu niftakru illi xi miżuri konkreti irridu jiġu żviluppati u rridu nsibu wkoll il-flus biex niffinanzjaw dawn l-inizjattivi fil-perjodu li jmiss tal-budget. Aħna nħarsu li l-program tal-Komissjoni Ewropea bċertu tama, l-Komissjoni trid twaqqaf database tal-aħjar prassi biex bek din id-database tkun tista' tinduża fil-ġejjeni. Aħna dawn il-programmi rridhom ikunu effettivi u effiċenti. U jina nittama li makro reġuni oħra jkun jistgħu jibbenefikaw minn dan fil-ġejjeni. Aħna nappellaw lill-Kummissjoni biex tħares din l-idea għaliex mbagħad dwar reviżjoni ta' nofsi sena tal-istrateġija din nistgħu nużawha bħala punt ta' referenza għal proġetti simili fil-ġejjeni. Aħna rridu nżommu f'moħħna wkoll kwissjoni ewlenija illi aħna irridu nindirizzaw dawn l-inizjattivi, fluss għal dawn l-inizjattivi irridu jiġu mill-politika ta' koezjoni u inkella irridu nsibu fondi oħra allokati. Jiena sodisfatti li qed nara li dan il-kunċett ta' makroġun qed jiġi żviluppat din hija idea tajba ħafna nistgħu nippromovu il-kohezjoni territorjali permezz ta' dawn il-proġetti. Dan huwa wieħed mill-valuri fundamentali, l-idejat fundamentali tal-Unjoni Ewropea nistgħu noħolqu reġuni li għandhom l-istess interessi u li jistgħu jikkoperaw. Ir-reġun tal-Baħar Baltiku huwa pionier hawnhekk Ja, prova tajba illi din is-sistema taħdem u jew ukoll xhieda ta' integrazzjoni. Grazzi. Lumen, eh, Senalova, Tabaji, Kurski. Mr. Kelly, one minute. Mr. Kelly għal-minuta, jew inqas. Grazzi, Sur President. La ewwel favur din l-istrateġija. għal pajjiżi fil-reġjun tal-Baħar Baltiku. Dan mhux ser fetwa pajjiżi oħra u lanqas l-Unjoni Ewropea. Dan huwa msejjes fuq it-tlet lejjiet. L-ewwel net m'hemm l-ebda font addizzjonali mem lebda qafas legali addizzjonali u nkella istituzzjonijiet eh, oħra li jiġu finanzjati. Aħna rdu ninġabru flimkien biex insolvu problemi komuni fir rigward tal-ambjent kif ukoll problemi marbuta ma' soċjetà f'din iż-żona. Nistgħu namlu ħafna tajja permezz ta' din l-istrateġija u fir rigward dan jista' jsir ukoll fir-rigward ta' strateġiji għal-ġejjieni marbuta mal makroreġjuni L-Onorevoli Sedel għal-minuta. Sur President, Sinjuri, jiena konvint illi l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal-reġjun tal-Baħar Baltiku se twassal għal żvilupp sostenibbli aħjar. Madana kollu aħna irridu nagħmlu reviżjonijiet regolari ta' dan id-dokument fl-opinjoni tiegħi waħda mill-ikbar sfidi għal dan ir-reġjun hija illi noħolqu netwerk ta' trasport ċira. Bil-trasport fl-ilmanterni kif ukoll bit-triq. U jiena sodisfat li qed nara l-emenda tiegħi dwar l-importanza tal-kuritur tal-trasport trasport tal-Ewropa ċentrali. Dawn il-konnessjoni ta' trasport huma importanti, huma fondamentali għal reġjun kollu għaliex ser jagħti aktar saħħa lill infrastruttura u ser isaħħa ir-rabtiet bejn iċ-ċittadini u l-ibliet. Ser jiffoka fuq aktar prosperità ta' dawn ir-reġjuni. Dawn dan huwa proġett importanti mhux biss f'sens ekonomiku u ma wkoll f'sens kulturali u storiku. Grazzi. Is-Sur Boris għal-minuta. Grazzi tassew, Sur President. Jiena nixtieq nifraħ li s-sur għal Grazzi tassew ta' dan ir rapport eċċellenti. Din hija sfida ġdida, il-politika ta' koezjoni tal-lum il-ġurnata, il-makro reġuni. Huma kunċett interessanti huma jirreferu għar reġjun tal-Barbaltiku jew il-Mediterran. Sur Sada semma punt importanti hawnhekk, hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-Baħar Bartiku imma wkoll iridu niftakru illi għanna il-Baħar Mediterran huma dawn l-ibħra li jirdu jinaqdu, irridu nibnu korritur ta' trasport bejnietom, irridu nsibu l-flejes biex dan namluħ, biex bekk f'dawn iż-żewġ punti fejn nistgħu niġġeneraw it-kabbir naqduhom. Naf illi temmi negozjati għaddejjin dwar it-TNT dwar dawn il-konnessjoni ta' trasport bil-bahar, bl-art jew inkella bil-miet interni. Jina naħseb illi din hija importanti li sirek ta' bil-ħaq niksbu l-koeżjoni. L-Onorevoli Sarinova għal-minuta. Grazie tassew tal-li għaddejt l-mikrofonu sur komissarju, sinjuri, sur president. Il-Komitat ta' Trasport za l-Estonja u il-Latvja u aħna kon qegħdin niddiskutu s-sitwazzjoni ta' trasport f'dan dawn il-pajjiżi. Aħna m'aħniex nitkellmu dwar konnessjonijiet lejn l-Vant biss fejn għandna ħafna bloks bħalissa pereżempju il-belt tal-Estonja ta' Narva fejn aħna kellna nistennew ftit tal Hemm punti wkoll importanti punti oħra ta' konnessjoni. U importanti illi nisħu dwar l-importanza tal-korritur illi jaqat il-Bahar Baltiku l-Bahar Mediterran. U dak Adriatiku. Jina zgur li dan ser kollu impatt pożittiv ukoll li lin frontieri ta' dan ir reġun Grazzi. L-Onorevoli ta' Baġġel minuta. Jina nixtieq nifraħ li rapporter, sur għalajċek, L-istrateġija tal-Baltiku kienet strateġija li tirigwarda l-ewwel makro reġjun għall-Unjoni Ewropea. Issa f'dak li jirrigwardana dawk li jridu jipromuovu il-makro reġjun tad-Danubju, aħna nistgħu nitalmu ħafna mill-esperjenzi fir-rigward ta' reġjun tal-Baħar Baltiku. Xi ħaġa li nistgħu nitalmu hija li ma rridux nistabbilixxu wisq prioritajiet irdu naqblu dwar tnej jew tliet għanijiet ewlenin. U dan japplika wkoll biex wieħed jaqat l-istati kollha madwar id-Danubju, it-trasport huwa importanti għal reġun tad-Danubju, l-ħarsin tal-ambjent ukoll hija importanti rridu niżguraw li Danubju jkun nadif li jkun hemm il-biodiversità u din inħarsuha. Dan għandu jkun it-tinjan u t-tiletan naħseb li għandu jkun it-turizmu. Fil-2011 il-Presidenza Ungeriza ser tmexxi u din ser tkun priorità ewlenija l-presidenza tagħna. Jiena sodisfatt il qed nara Kummissarju Slovak Sefcovic viċi president tal-Kommissjoni huwa hija xi ħaġa tajba ħafna li qegħdin naraw hawnhekk għaliex jiena naħseb li nistgħu nitalmu ħafna mill reġun tal-Baħar Baltiku fir-rigward tad-Danubju. Il-kellem li jmiss. Sur President, jiena ġej minn Densk li tinsab fil-Baħar Baltiku u għalhekk jien ovvjament nappoġġa dan il-proġett pilota għal makro reġjun. Jien tamma li kolla l-aħjar suċċess, pero jien għandi żewġ kwistjonijiet Jien rrit illi il- hemm aktar fleja, siġifiri ikun hemm aktar finanzjar biex ta' bilħaq inwettqu dak li nitkellmu dwaru. Ma nibqgħux niddiskutu biss, urdu niddeċiedu jekk irridux flus addizzjonali għal din l-istrateġija jew inkella u ser ineħħu xi flejjes minn programmi oħra biex ikonna dawn il-fondi disponibbli jekk dan isir dan ikun diżastru. Għandi problema oħra, sfortunatament dan huwa wieħed mill-iktar ibħram nitsa fl-Unjoni Ewropea. Sfortunatament il-proġetti il-proġett ta' Nord Stream għandu ruol hawnhekk. Aħna rridu naqsu l-indipendenza tagħna fuq il-provista tal-gas mir-Russja. Madana kollu. L-Unjoni Ewropea mhijiex konsistenti. Aħna l-ewwel rajna li kien hemm le u mbagħad kien hemm Iva Nord Stream. L-Onorevoli Kolinowski għal minuta. Grazzi, Sur President jina nishtiq nifraħ l-kollega tijaj, l-onorevoli Olenichak, u għaminnu dinja xaġa ġdida. Dan huwa proġett pilota għal reġjun tal-Bahar Baltiku. Jekk dan ikun ta' suċċess mela lura seri witti tri għal proġetti ulterjuri bħal dawn. Aħna irdu niksbu li jkun eh, niksbu livell ugwali għal kulħadd, irridu nimlew il-vojt fl żvilupp bejn ċertu reġuni għalix jiena naħseb illi dan ser jixpruna l-iżvilupp ekonomiku tal-pajjiżi fir-reġjun tal-Baħar Baltiku. Iżda dawn il-kondizzjonijiet sine qua non għas-suċċess jitrattaw kooperazzjoni xirqa fl-Unjoni Ewropea fuq livell nazzjonali kif ukoll tak tal-Unjoni Ewropea. L-kellim li nevoli l luħon għal-minuta. L-importanza tal-istrateġija għal-reġjun tal-Bahar Baltiku tinsab fil fat li dan huwa qafas integrat biex jieħu konsiderazzjoni l-approċċi kollha u l-isfidi kollha fir-reġjun. Dan jirrappreżenta wkoll proġett pilota. Is-suċċess ta' din l-istrateġija tista' tkun modell għall-implementazzjoni tal-ġejjin ta' strateġija oħra. U hawnhekk qed ninkludi dik marbuta mad-Danubju. Il-proġett il-proġetti Ewropi għandhom sinifikat importanti għal reġjun Għall-astant huwa importanti li l-istati membri jużaw il-fondi kollha illi ġew allokati għal dan il-perjodu ta' programmazzjoni. Jiena nixtieq nisħaq ukoll dwar il-fatt illi l-użu tal-partikolaritajiet tar-reġuni jista' jwassal għal użu aktar effiċjenti ta' fondi tal-komunità u jista' joħloq ukoll valur miżjud fuq livell reġjonali. Grazzi. Is-Sur Sefkovic fi xem il-Kummissjoni Ewropea. And once again, uh, thank you very much. Grazzi għal darbohra li rapporter dwar għal dan il rapport ek importanti u kol għall-impen tal-Parlament Ewropew u l-Unjoni Ewropea għal-reġun tal-Bahar Baltiku li dan il-makro reġun ġdid jgħat jivverifika dan il-mod ġdid ta' kif naħdmu u ovvjament dan jiddependi fuq kif il pjanta azzjoni li jinsab mal-komunikazzjoni u tal-Komissjoni sejjer jitwetta. Hemm ukoll l-impenn ta' partijiet interessati dan ser ikollu importanza kbira biex l-istrateġija tirnexxi. Għal ewwel darba aħna ħejjejna strateġija integrata għal grupp ta' stati membri li qegħdin jiffaċċaw l-istess sfidi u jistgħu jibbenefikaw mill-istess opportunitajiet. Aħna qegħdin nibnuha skont il-ħtiġijiet tagħhom. Aħna qegħdin inħejju proċess li se jimplementa din l-istrateġija permezz ta' gvernanza ġdida, metodu ta' ħidma ġdid biex aħna mill-kliem naddu għal fatti. Għall-ewwel darba aħna qegħdin ikonna din is-sinerġija Ewropea, strumenti differenti, programmi differenti, pro, possibiltajiet reġjonali differenti, il-koll għandhom l-istess għan. Biex aħna kun jista' jkollna dan l-approċċ il-ġdid makroekonomiku billi nindirizzaw l-ambjent, l-ekonomija, l-enerġija, trasport, kif ukoll sigurtà ta' kwistjonijiet ta' saħaw sigurtà, il-Kummissjoni qiegħda tipprovdi dan l-approċċ integrat u qiegħda tiffavorixxi wkoll l-interazzjoni bejn l-oqsma. U dan l-approċċ ukoll ngħidilkom diġà kien ta' suċċess kbir. Diġà nħolqu bosta proġetti ġew imħaffa u ġew kofinanzjati minn fondi strutturali. Il-Kummissjoni hija impenjata ħafna biex iżomma l momentum li aħna ksibna sissa permezz ta' din l-istrateġija. L-konferenza tal-partijiet interessati annwali fil-14 u 15 Ottubru ġewwa tal-Indin is-sena ser tkun opportunità biex nitalmu eh, ċertu tal-imiet mill-ewwel xhur ta' din l-istrateġija u nagħmlu proposti oħra jekk hemm bżonn. L-ambjenti waħed mill-erba' pilastri rivitalizzazzjoni tal-kwalità tal-ilma ta' dan il-baħar nitkellem ukoll dwar it-trasport, dinja kwistjoni oħra importanti illi irdu nikkonsidraw b'mod komprensiv hemm proġetti li jidru li ser ikunu tajbin qegħdin nikkonsidrawhom dawn jappoġġaw il l-aċċess attenti u dan ser iwassal l-integrazzjoni aħjar ta' reġun. Ir-reġun tal-Bar Baltiku kif, imse, kif ġi imsemmi huwa pionier f'dan l-approċċ makroreġjonali u r-riżultati tiegħu tiegħu ser jagħtuna dan il-valur miżjud. U għalhekk il-Kummissjoni qiegħda tagħmel monitorat tal-progress u tinsab għana biex tara l-iżvilupp tal-istrateġija tad-Danubju l qed tiġi mħejja bħalissa. Kif għal sur tabadi jiena mis-Slovakkja u jiena sodisfat li qed jiġi mħejji proġett bħal dan. Jiena ser nkun aktar kontent jekk din meta din ser jħuħsib għal-Kummissarju li ġej mill-Awstrija. Għaliex huwa qed joħsib ir-reġjun ta' Danubju ġej minn hemmhekk. Hemm proposti oħra li saru illi juru li hemm ċertu valur miżjud li jmur lil mill-kooperazzjoni eżistenti. Urdu naraw jekk dan ta' bilħax ta' bilħax wet u xil-ħtiġijiet illi jgħidu li ser wet u jina nittama illi ikunem aktar suċċess għall-implementazzjoni tal-istrateġija tal-Bahar Baltiku u jina nishtiq ilkom, nishtiq li l-Presidenza Ungeriża laqwa suċċess għaliex dawn il-proposti b'saħħithom aħna ser nkun nistgħu nikkollaboraw magħkom. Grazzi Sur President. Grazie ħafna, Kummissarju, nivotaw għada fl Issa nħarsu l ħar rapport li għanna l-lum u rapport ta' Sinjura